ħatra tal-Sur Czeslaw Hock u Sur Slavomir Klosowski, membri tal-Parlament Ewropew, il-wallura minn flokom għanna sora Sur Marek Josef Grobarczyk u Sur Bodan Jakċevic. Nishtiq il-natikom merħba u issa skont ir-regoli ta' proċedura intom tistgħu tibbenefikaw mid-drittijiet tal-Parlament Ewropew bħala membri ta' deputati tal-Parlament Ewropew. Tistgħu tipparteċipaw ukoll